Aziz kollegi, nixtieq nejt illi kontent illi fil fat il-President tal kunsil mill izlanda u mill-Faroe Islands fil fat dina din hawnhekk għadhom kien għad posthom fostna u nil nilqahom għawek. Eine Reihe unserer Mitglieder hat sich heute bereits mit den Kollegen von den Iva, fil-fat aħna diġa il tajna iktar kmini ma' rappresentanti tal-gżejjer tal faro u l-Islanda aħna diskutejna ħafna suġġetti differenti anke li għandhom xieqsu għas sajt nilqakom għawek fosna u grazzi tal-li ġejtu żuruna. Tajjeb, mela naddu sabiex niddiskutu nivutaw fuq eh, il-rapport il-limes.